l-Onorevoli Bilċik. President, uh, uh, Madam Commissioner, I welcome uh, very much. Grazzi ħafna, jena nilqa dan id-dibattitu, din ir-riżoluzzjoni u nittama li se jkun hemm appoġġ. Hemm bżonn li din konferenza tibda b'mod b'saħħtu u mhux hawnhekk biss manka li lil mill-konfini ta' din eh, il-Kamra. Hemm bżonn illi Konna riżultati, titjib l-istituzzjonijiet. U nittama li l-konferenza jkollha xi ħaġa żejda, xi ħaġa addizzjonali, l-emozzjoni, l emozjoni li rajna qabel l-elezzjonijiet Ewropej, meta rana żieda li qatt ma rajna qabel fil-ammont ta' nies li ħarġu jivvotaw. Rridu ninvolvu ċ-ċittadini fil-futur jiridu jipparteċipaw f'din il-konferenza, din hija essenzjali. U jina hawnhekk għan nirrispondi malajr għal kummenti mill ministrem estrem ta' din l-awla. Din sa tkun konferenza fuq il-futur tal-Ewropa l-artiklu 19 huwa wieħed ċar. Aħna hemm bżonn illi aħna ninvolvu dawk kollha fil-pajjiżi kandidati li huma lesti biex jinaqdu magħna. Dan ikun verament allura konferenza fuq il-futur tal-Ewropa, futur iktar eh, b'saħħtu għall-Ewropa fid-dinja kollha. Grazzi ħafna, Sinjura Bonafè, għal-minuta. Grazzjak, President. B'dawn l-aħħar elezzjonijiet li kellna ċittadini orowna li għadhom jemnu fl-Ewropa, anki jiridu għat tinbidel il-kriżijiet ukoll nafu li Fli għanna fil frontiri tagħna, per eżempju, nafu li nkwetawhom. Dan huwa l-aħħar ċans biex nbidlu l-Ewropa. Nistgħu nibdew fażi ġdida b'din il-konferenza, inġedduha biex ikun tkun iktar demokratika rwol ċentrali tal-Parlament Ewropew imma nkomplu ninvolvu ċ ċittadini nisimgħuhom naraw x'inhuma l bżonnijiet tagħhom u l-istennijiet tagħhom. Hemm bżonn jiġifieri li l-istituzzjonijiet isiru iktar effiċjenti, iktar kredibbli, imma rridu nevitaw ukoll diskussjoni għax inkella mill-opportunità il-konferenza tkun biss sors ta' iktar enerġija għal min huma eh, kontra l-Ewropa jiena bħala president nirċievi messaġġ minant l-interpreti meta tkunu qegħdin taġlu titkellmu eh, b'ton maġġel ħafna. Sinjura Gamon. Grazzi ħafna Sinjura President fuq din il-konferenza aħna qegħdin inżommu weda weda illi eh, unwedu kol xaġa ġdida li l-Ewropa taħdem maħir fil ġejjini jina naħseb illi ċ ċittadini jixtiequ illi jisaqsu lilkomentom x'taħsbu illi eh, ħajkun eh, għandha tkun, kif taħsbu li għandha tkun l-Ewropa. Il-viżjoni tagħkom x'inhi wkoll u anke liċ ċittadini rridu nsaqsuhom. Jiena naħseb illi hemm il-biża' illi ċittadini Eh, forsi ma jridux xi ħaġa partikolari iżda l-esperjenza tiegħi kienet li ċ-ċittadini huma ħafna iktar qalbina mill-mexxija tal-gvernijiet u tal-istati tagħhom stess, jiġifieri dan il-kuraġġ naħseb li rrid jittieħed minna. U ħalli bekk aħna naraw li l-Ewropa taħdem aħjar, tant għandna sfidi hawnhekk li rridu eh, naffaċċaw anke fuq il-klima. il klima aħna rridu naraw kif flimkien ikollna Ewropa li taħdem aħjar u jiena naħseb li permezz ta' din il-konferenza aħna nistgħu naraw illi nirrappreżentaw spiritu aħjar fil-ġejjieni. U dan ma jfissirx biss li aħna ħankunu eh, l-Istati Uniti tal-Ewropa. Grazzi. Thank you, Mrs. President. Grazzi ħafna, Signora President. Eżis kollegi, kulħadd rajna dan id-dibattitu li għandna kriżi, kriżi fl-Ewropa u naħseb li dan ma rajniex biss eh, Anzi, rajna żewġ possibiltajiet, iktar Ewropa jew inqas Ewropa, anke rajnija fl-elezzjonijiet din. L-emin estrem għalunna illi, anzi, nixtuq ngħidulhom illi dawk li jridu iktar Ewropa rebħu l-elezzjoni, Mela allura rridu niddeċidu kemm iktar Ewropa rridu din il-mistoqsija għandha tingħata risposta mill-pubbliku. Il-risposta iva forsi tista' tkun li n-nies iridu inqas Ewropa, però jenħdu riskju. Naħseb li sissa ħareġ miċ-ċar illi aħna għandna l-aħjar argumenti. L-Ewropa li tagħti il-libertà, il-paċi, il-prosperità, U jiena t-nara dawn l-argumenti kollha tajbin li għedin fuq in-naħa tagħna u aħna ħan il dan id-dibattitu ejja nkomplu jkollna dibattitu tajjeb dan il-plenarja u ejja nkunu ċerti li dan ikun li din tkun l-ewwel sfera pubblika Ewropea għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna issa Signora Bizzotto. Għal-minuta. Nirringrazzjak President. Din l-Ewropa rridu nbidluha minn min ta' taħt fuq, ma rridux iktar Ewropa, rridu Ewropa differenti, mingħajr il-multinazzjonali, mingħajr il-burokrazija, mingħajr il-qawwa tal-finanzja, tal-aspet tal finanzjarju. L-soltu l-Ewropa li nafu li tkun dominata minn Franza u minn Ġermanja, minn Merkel u minn Macron bżon libertà ta' veru, ta' veru demokrazija għandha tkun li nejdu le għall-immigrazzjoni niddefendu l-Made in Italy nistana. din hija rivoluzzjoni demokratika li rridu tiġri u subajna dritt taħna dan se nagħmluh ta' dawk verament li qegħdin jirrappreżentaw dak li jridu il-nies tal-Italja. Is-Sinjura Mamri. Għal-minuta. Grazzi, President. Mm, Ir-rispett, il-modestja u l-manjeri tajba huma l-affarijiet li nafu s-soċjetà Ingliża hija bbażata fuqhom. Mena il-demokrazija, il-valuri tagħna jiġu medda aħna nifferoċjaw u dan li ġara Il fl-elezzjoni li rebaħ Boris Johnson in-nies tal-Renju Unit raw minn ta' tliet snin ta' u id-demokrazija tal-Renju Unit ġiet għal tliet snin sħaħa. Ġifiri, rridu naraw issa se tkun ir-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea tal-ġejjieni. Jiena nispera li n-nis jiġu rispettati. Nispera verament li nsibu triq għal kooperazzjoni effettiva u anki għal ħbiberija jina nispera li l-Unjoni fl-aħħar taċċetta l-għażla tal-Ingliżi. Naħseb li ta' li l-mikrofonu tal-Sinjura jinqata. Sinjura qed titkellem għalik biex tisma' lilek innifsek biss, tgħid il-President. Issa morru għal-kellim li jmiss għal-minuta u nofs il-Sinjura Vosenberg. Erba timilu kienem iktar immigranti li telfu ħajjithom, żdiedu mal-lista tan-nies ta' vittmi kien hemm immigranti li waslu fiċ-ċentri fil-Greċja ma nafux xisir minnhom dawn in-nies it-Turkija tkompli il-problema tkabbara aħna ma naħsbux li hemm futura l ewropa jekk ma verament niġġeldux kontra il-problemi li għanna, kif se niproteġu l-frontieri esterni tal-istati membri, kif se namluħ dan mux bizzejiet hemm bżonn ukoll naraw li rifuġjati jinqasmu b'mod solidari ma l-istati membri kollha. Ilna nitkellmu fuq dan. Kif jista' jkollna għaqda fl-Ewropa meta kull stat membru jara x'interessa lilu biss jala il-frontieri u jirrifjuta l-immigranti. Mhix ħaġa onesta din. Qed nitkellmu fuq il-futura l-Ewropa nar solidarjetà. <coughs> Il-kriża tal-immigrazzjoni u rietna eżattament xi tfisser is-solidarjetà meta nitkellmu fuq l-immigranti. Għalhekk hemm bżonn naġixxu b'mod iktar ħafna iktar responsabbli. Senjura Barli għal minuta. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea qed tikkarantixxi l-ħelsien u l-prosperità f'dan il-kontinent. Naħseb illi hemm ħafna eh, suċċessi li stajna n-iksbuzda. l-Unjoni Ewropea mhijiex perfetta u naħseb illi għandha tkun iktar demokratika, iktar ekoloġika wkoll u rridu wkoll nerbu d distanza illi ħafna ċittadini qegħdin iħossu jiena naħseb illi għandna opportunità importanti aħna rridu naraw li ċittadini mhux biss nisimgħuhom iżda nieħdu deċiżjonijiet importanti. Naħseb illi aħna konxi l ta' dan xi jfisser għandna bżonn li nassumu mandat ċar ukoll anke nbidlu trattat jekk ikun hemm bżonn. Għal din raġuni jiena naħseb l-importanti li noħorġu bil um, b'istruzzjonijiet ċari wkoll għal ġejjin jiena naħseb komunikazzjoni ċara nistgħu naraw illi bit-trasparenza sħiħa aħna nkunu nistgħu verament ikollna eh, l-possibilità li nimxu l-qoddim u niblu ċertu affarijiet. Is-Sinjura Vjenden. Grazzi. Miljoni ta' nies f'pajjiżi ma jifmux kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Jaħsbu li din tiddeċiedi fuq regoli dwar l-importazzjoni tal-banana, per eżempju. Imma bżonn noqogħdu attenti aħna Mux l-uniċi fil-ġifir Unit kif naħsbu hekk, il-Brexit għandu jtina talim dan il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa huwa proġett ambizzjuż. Ġifiri, seta rax sejkun jkun il-ġejjini ta' din l-Unjoni ta' Nazzjonijiet. Jiena nixtieq inkun konsultata aħna pala aħna il- in-nies li ġejna eletti b'mod demokratiku minn nies u għalhekk ehm, il-Parlament għandu bżonn ikollu inizjattiva ehm, biex li leġifera. Il-gvernijiet imma nafu li jimblukkaw ukoll ix-xogħol fil-Kunsill, il-kooperazzjoni bejn in-nies, il-kulturi, il-popli huwa l-futur u waħedna ma nistawx namlu il-vuċi ta' ċittadini u għal-iktar wieħed importanti. Grazzi. Signora Deparne Grunenberg, għal-minuta. Iva, anka lina l-partit tal-ħodor din il-konferenza fuq mod ta' kif nistgħu ngħixu aħna fil-ġejni xi ħaġa importanti aħna Irridu naraw kif nistgħu nżommu bilanċ ukoll din xi ħaġa li nistgħu niskopruha biss jekk aħna nibdew bi skambju importanti jiena naħseb illi dan jista' jkun fil-qalba ta' eh, kultura ta' riġenerazzjoni ħalibek li pruvaw innaqsu dan it-telf ta' eh, varjetà eh, tal-biodiversità rridu naraw kif aħna nista' jkollna provvista tal-ikel garantita jiena naħseb illi anke fuq livell ekonomiku għandna bżonn ta' bidliet kbar u nistgħu niksbuhom biss jekk ikollna bażi demokratika tajba ħafna u naħseb li dan il-Parlament Ewropew irid jwieġeb għal din il-mistoqsija jiena naħseb illi aħna lill-Ewropa rridu verament nagħmluha iktar Eh, b'saħħitha aħna rridu naraw eżattament kif nixtiequ ngħixu fil-ġejjin u mbagħad nimxu minn hemm. Thank you, Madam. Grazzi. Sinjura, widikom għal minuta, grazzi. Kienet Sinjura Garcia Perez li fakritna fil-bidu ta' dan id-dibattitu li l-Unjoni Ewropea bdiet b'sitt pajjiżi u l-viżjoni ta' dak iż-żmien kienet li tkun alleanza ta' nazzjonijiet sovrani għal f'patt ta' kummerċjali b'ċertu kooperazzjoni politika ġifiri għal nobli ħafna lejn il-paċi. U kieku baqgħu l-affarijiet hekk, kieku baqgħet dik il-viżjoni, kieku għatanna din il-viżjoni, naħseb kieku l-Ingilterra, il-Renju Unit qatt ma kien rrit jitlaq imma il-kooperazzjoni saret dominazzjoni, il sovranità saret super state u għalhekk li l-Renju Unit se Jina nemmen li meta aħna nkunu kompetituri ta'kom se jkun hemm min isegwina u għalhekk jekk intom tridu l-futur għall-Unjoni Ewropea mhux għall-Ewropa italmu mill-lezzjoni li qed itikom ir-Renju Unit. Sorry, there are no blue cards, apologies. Skużawni ma m'għandniex kartellum blu. Sinjura Nibler, għal minuta u nofs. Signor President, grazzi. Rappresentanti tal-Kunsill, eżis kollegi, il-konferenza fuq il-ġejjini tal-Ewropa hija konferenza importanti u aħna għandna bżonn ħafna riforma fl europa lina hemm xi ħaġa importanti ħafna, ġifieri rridu nsaħħu d-demokrazija parlamentari meta tnejt hekk għandna bżonn li aħna nsaħħu l proċess ta' xpitzen kandidat. Aħna tkellimna ħafna fuq il- fatt li rridu nqorbu iktar lejn ċittadini iżda jiena naħseb illi l-aħħar elezzjonijiet verament ksibna ħafna fiduċja u kien hemm 200 miljun persuna li parteċipaw fil-elezzjonijiet huma kienu qed jistennew biċ-ċar li dawk illi kienu ħajkunu eh, qed ikunu rappreżentati fil-proċeduri ta' xpizzan kandidat kellhom ukoll jassumu din ir-responsabilità u aħna rridu naraw li jekk verament irridu naraw illi aħna nuru ċittadini li jistgħu jaħdawna naħseb li din hija xi ħaġa li hija verament importanti dil proċedura tal-xbitzen kandidat jiena naħseb li hawnhekk il-qalba tad-demokrazija dan il-Parlament Ewropew hawnhekk għandna nagħmlu dawn l-iskambju naħseb li hija xi ħaġa importanti u tajba li aħna ninkludu dan kollu fil-proċess iżda fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw fil-Parlament Ewropew niddeċiedu wkoll fuq dawn l-affarijiet għalhekk aħna eh, għażluna u naħseb li xi ħaġa tajba jekk ikollna din id-demokrazija parlamentari li titissaħħaħ ukoll. Eh, grazzi. Thank you. sinjura Dobrev għal minuta. Ejja nkunu qalbina, ejja nitkellmu b'mod koraġġuż. Ejja nibdow nibnu l-Istati Uniti tal-Ewropa. L-Unjoni verament irnexxila tagħmel ħafna kisbiet, imma mhux biżejjed għax id-dinja dejjem tinbidel għalhekk l-Ewropa trid tinbidel. Il-teddit, il isfidi huma fuq livell dinji għalhekk aħna rridu nkunu wkoll ikonna rwol fuq livell dinji. Imma il-tibdil mhux dejjem faċli anzi beżana. Imma il-biża mhux dejjem ittina parir tajjeb għalhekk ejja nibdow u nibnu Ewropa iktar demokratika, iktar federali ta' l-Istati Uniti tal-Ewropa u nwedkom li l-ġenerazzjoni li jmiss ikunu kburin bina kif aħna kburin mal-missirijietna dawk li eh, bnew l-Ewropa mix-xejn. Sur Ginea għal-minuta. Grazzi ħafna. Sinjura Kommissarju, rridu nivolvu ċittadini f'din il-konferenza Imma ma nistawx ikonna partiċipazzjoni formali, hemm mod kif ninvolvuhom b'mod konsistenti. Qed nitkellmem fuq il-citizens jury. Jiena nirkomenda li tuża dan il-metodu, Sinjura President. Anki l-sfida li prozanna eh, Nicholas Nikolas. Jiena nixtieq li Giver imexxi din il-konferenza Aħna minn dan id-dibattitu rajna kemm kienet importanti il-kollegi tal-Brexit kienu għaw għadu jisimaw il-Gifer Hofstadt. Ejja nipromovu li u jmexxi għal-konferenza biex verament ikonna dibattitu tajjeb. Is-sur Tobej issa. Minuta nofs bil-mikrofonu. Signora President, il-problemi li tal europa ma jinstawx nsibu insibulhom il-kaptu biss. Kifna bil-kooperazzjoni li nafu bija imma jekk biss insibu ir-risposti tweġibiet m'għandniex bżonn Stati Uniti eh, tal-Ewropa għandna bżonn niġġieldu l-problemi li niltaqgħu magħhom l-immigrazzjoni, l-kriminalità organizzata noħolqu wkoll klima politika moderna nitkellmu b'vuċi waħda meta tkun qed nitkellmu fuq is-sigurtà u d-difiża. Dawn l-affarijiet irridu niddiskutuhom matul il-konferenza tal-ġejjieni tagħna, mhux qed nitkellmu fuq il-kompetenzi interistituzzjonali imma leadership politiku li verament isib il-kaptu tal-problemi li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Bekk il-proċess kollu Ewropew ikun verament taċ ċittadini il-linji ta' politika Ewropej. Jagħtu qafas imma dan il-qafas irid ikun sostenut mill-popolazzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Moreno Sanchez għall minuta Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri Prezenti il-binja, il-bini Ewropea hija proċess li jibqaddej biex inservu l-interessi tal-Ewropej kollha. U wara xar snin mit-trattat, mit-tul fis seħħ tat trattat ta' Lisbona, għandna opportunità verament sabiħa biex nitlu f'dialogu dirett maċ ċittadinanza fl-Ewropa li hija parteċiparja fuq livell fuq livell Ewropew għandu jkollna rispett sħiħ ta' spriċin ta' proċess ta' spriċin kandidat min-naħa tal-Kunsill. E, e, għanna l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet permezz ta' votazzjoni e, ta' maġġoranza għandha tkun fil-qalba ta' diskussjonijiet tagħna u għandna naħdmu maċ-ċittadini biex naslu għal xi ħaġa tajba ta' tifsira. Grazzi il-kellimni jmiss. Sinjura Pakazur Tundua, grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna iżjed minn sempliċi stati membri, aħna iżjed minn sempliċi persuni individwali veru li għaddejjin minn żmien diffiċli u li għandna bżonn regoli aħjar. Il-problemi l-kbar, l-sfidi l-kbar li għanna qoddimna mumiex nazzjonali, mumma transnazzjonali u l-opportunità tagħna edha wek fl-Unjoni Ewropea. U hekk għandna nħarsu lejn l-aħjar li ħadna u l-ar li ħadna minn mindu inaqadna fl-imkien. Imma dan ma nistawx namluħ jekk ħan nixorbu l-velenu tal-populizmu. Veru li rridu nitalmu minn dak li ġara mill-Brexit, mill ultranazjonalizmu eh, Il-biraħ għek s-sema li għandu jkunem proċess li permezz tijaw kullħat jinfiret, nġu jisna l-Balkani. Le, dana ma jistax ikun, rridu nkunu b'saħħitna, rridu npoġġu li ċittadini fil-qalba tas sistema u għanna bżonn li l-intelligenza artifiċjali tkun umana. Għanna bżon inkunu tant b'saħħitna li nkomplu ninaqdu. Għanna bżonn eh, ċittadinanza Ewropea mhux iżjed tkissir u mhux iżjed firda. One and a half minute. Grazzi. jessu sajmina minuta nafs Signora President, signori presenti, dan huwa dibattitu fantastiku u juri li 10 snin wara t trattat ta' lisbon għandna verament bżonn ta' riforma. L-għana ħari ta' dal-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa huwa li nassiguraw li l-Unjoni Ewropea tista' tkun kapaċi li taġixxi, għandha tkun kapaċi li taġixxi, taġixxi. U fid-dibattitu qed joħroġ li għadna ma wasalniex biex naraw kif din l struttura tkun tista' topera b'mod verament demokratiku. Smajna llum fuq id-demokrazija diretta, dik parlamentari, imma xi ħaġa li m'għandniex nagħmlu. Jiġifieri li naslu biex ikollna qasma bejn ċittadini u din il-Kamra. bħal riżultat il-konferenza aħna nħossu li wara ħafna snin fl-Ewropa aħna tallimna li d demokrazija parlamentari hija l-aħjar demokrazija fl-Ewropa u apparti mill-konferenza nifisa jien naħseb importanti li aħna nġibu flimkien il-pubbliku Ewropew allura aħna ktibna ittra lilek, Sinjora President, illum li dal dibattitu hemm bżonn ikun riformat. U nassikuraw ruħna li aħna l bil-qeda hawnhekk nkunu f'pożizzjoni li jkollna dibattitu illi kun ħaj attiv. U jinvolvi wkoll il-medja. Grazzi ħafna. Grazzi. Għal minuta is-Sur Bonifej. Grazzi President il-Konferenza fuq il-Futur tal-Ewropa huwa proċess ambizzjuż ta' dialogu bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini. Irrid ikun strutturat tajjeb. L-importanti huwa li aħna naħdmu fuq riforma tal-Unjoni. U hemm bżonn allura npoġġu aċċent fuq il-kontenut u nagħtu l-Ewropa l-possibilità li tieħu ħsieb x'inhi tagħmel b'mod tant prattiku għandna t tassazzjoni għaf punti li huma diretti għandhom eh, effett dirett fuq il-poplu eh, anke affarijiet barranin u importanti wkoll fuq dil konferenza illi ikolla ehm, miri jiġu rispettati kemm fuq punti leġislattivi anke fuq kwistjonijiet ta' Federazzjoni Ewropea li għatant għandna bżonn illum skont il-kelliem. Garanzija kontra r riskju li eh, l konferenza ma tkunx xi vetrina illi turi wkoll eh, xi eh, punti elettorali minna eh, favur xi mexxejja jħor. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sur Bojer minuta. Euh. Si, Signora President, aħna qed naraw li l-ewwel sfida eh, kienet illi naraw kif jaħdem il-Parlament imma eh, naraw eh, kemm għadhom il-bot iċ-ċittadini milli biex jifmu kif jaħdmu l-istituzzjoni tagħna lek l-ewwel qan ta' din il konferenza walli jwassal ċarezza dwar kif jaħdmu l-istituzzjonijiet u ċarezza f'mument l-iktar importanti jiġifieri fil-elezzjonijiet Ewropej, jiġifieri meta ċ-ċittadini verament ikunu f'moħħ jitneħħu f'moħħhom f'dak li aħna nagħmlu eh, l-avvenimenti u rewna kemm dan kollu importanti imma il-ċittadini Ewropej għandu jkollhom eh, opinjoni fuq il-listi transnazzjonali u jagħtu mandat il-personalità Ewropea biex nippruvaw eh, niġbru maġġoranza madwaru l-listi Ewropej għal elezzjonijiet Ewropej naħseb li huwa għan pożittiv. Thank you, Mr. Wrestler. Grazzi ħafna, Mr. Wrestler, għal minuta u nofs. Grazzi ċe, Signora Viċi President tal-Kommissjoni, l-Unjoni Ewropea illum hija differenti ħafna minn dak kif kienet fi żmien idħol fis-seħħ ta' Lisbona armajna xar snin ilu. Għanna kull tip ta' tibdil, inkluż dak demokrati, demokratiku, demografiku, teknoloġiku, ecc. Anke l-mod kif tikkomunika u għandha impatt fuq it-talba għal rwol iktar attiv ċittadinanza tagħna fid-demokrazija tagħna. U għal din ir-raġuni li aħna għandna responsabilità li noffru modi differenti u ġodda kif inkun inħossu biex iċ-ċittadini jħossuhom iktar inklużi fid-deċiżjonijiet anka l-Ewropej żgħażagħ ikunu dawk li verament imixxu imexxu t trasformazzjoni fis-soċjetajiet eh, tagħna dawn huma importanti ħafna lina. Jiena kuntent ukoll li l-Viċi President ukoll se tmexxi x-xogħol fuq il-konferenza. Dan huwa hekk għaliex minħabba li biex kun hemm suċċess fil-konferenza huwa importanti li ninkludu kol perspettivi differenti għaċ-ċittadini tagħna li ġejjin minn kull naħa tal-Ewropa. U minħabba dan jiena naħseb li huwa verament importanti ninkludu dawk il-perspettivi kollha. Dil konferenza żgur m'għandix tkun eh, eżerċizzju fiera imma ikun eżerċizzju kostruttiv, inkunu inklużivi u nadattaw l-Ewropa dinja ġdida u ġenerazzjoni ġodda. Grazzi. Grazzi lilek. Issim rafrizzon għal-minuta. I'm sorry. No, oh, thank you. Grazzi. Grazzi. Sinjuri prezenti l-valuri eh, demokratiċi tibdi fil-klima, ġustizza soċjali, igwaljanza. dawn punti kollha li huma eh, verament importanti u għandhom ikunu attenzjoni għad dibattitu fuq il-konferenza tal-Ewropa. Il-konferenza li fija il-futur tal-Ewropa e, e, tiddawar wiċċa fuq il-ġenerazzjoni zazuwa u jiena kuntenta ħafna llum li war li smajt dad dibattitu e, ħaj ħafna ħafna membri parlamentari għadhom żgħar u ġodda eletti ġodda qed jipparteċipaw u huwa sew dan illa għaliex importanti li naraw x'għandu jisaxħax l-Ewropa flimkien. Allura għandna bżonn deċiżività u nżommu din l-Ewropa f'biċċa waħda billi aħna nżommu t-tama ħajja għal ġenerazzjoni zazuwa fuq il-futur tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi minuta is-Sur Tuċċjani. Grazzi ħafna din il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropea dan huwa din opportunità biex biex aħna e, naħdmu favur iċ-ċittadin u naraw l-arkitettura tal-Unjoni. L-rispettaw demokrazija u importanti ma nirridu nassiguraw ruħna li ħanna tolleranti. Mhix se tkun kwistjoni li nimponu l-ideoloġija tagħna fuq ħaddieħor irridu tiġi titu din tkun il-ġebra tax xewka tal-Unjoni fl-istess mannix ninsew ninjoraw l-idejat tal-missiriet fundaturi tal-Unjoni Ewropea. L-identità Ewropea tista' tiġi mifhuma biss billi nifmu l-valuri tal-Istati membri. U aħna għandna bżonn nassiguraw l-Unjoni Ewropea tidher bħala komunità ta' valuri fejn diversi id-diversità teżisti imma din id-diversità eh, hija bbażata fuq l-istati membri u ma nistgħux naċċettaw stati Stati Uniti tal-Ewropa. Grazzi, kellim li jmiss. Dil konferenza hija fl-aħjar moment. F'dan l-aħħar 50 sena id-dinja u l-Ewropa inbidlu drastikament. Da kollu huwa ġdid għanna tibdil fil-klima li hu perikolus u splużjonijiet demografiċi f'ħafna eh, postijiet iġeluna naġixxu u naġixxu malajr. Hemm bżonn li l-Ewropej jridu jifmu s-sitwazzjoni il-konferenza fuq il-futru tal-Europa irrid tassigura illi bħala tabib tinduna xem ħażin u tagħti u toffri rimedji. Partiċipazzjoni ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea importanti wkoll konferenza wkoll għandha tkollha konsultazzjoni li hu li hemm bżonn imma mhux biżejjed għandna nagħmlu użu sħiħ tal-komunikazzjoni online. Nemmen l-aħjar mod huwa li jkollna referenda konsultativa eh, min-naħa l-oħra tal-globu tal global tal bil tan-nies kollha u nagħtu sodisfazzjoni ċittadinanza billi ikollhom dritt li jgħidu tagħhom. Grazzi l-kellimni missa minuta. Grazzi ċe, Sinna Viċi President prezenti li nerġgħu nikkonnettjaw ruħna ma' ċittadina i mandiċ tkun xi ħaġa li nqogħdu nilagħbu biha. Għanna nsaqsu l-ċittadini x'inhuma l-anijiet Ewropew nagħmlu dan b'mod autentiku. Irridu nisimgħu minn għandhom kunu l-essi li nisimgħu imma wkoll biex nimplementaw. Dik saret l-ikbar eżerċizzju demokratiku Ewropew dal-aħħar 10 snin. U ma nix nibżgħu minn minn kull riżultat li jista' joħroġ. Nafu li f'kull kapitali hemm ta' dejjin u forsi ċerti affarijiet mhumiex dawk li jixtiequ il-nies. Il-preparazzjoni ta' dil-konferenza għandu jkun iffokat mhux biss fuq e, firem u invenzjoni ta' mekkaniżmi kif nammexxu il-dibattitu e, tal-pubbliku ma rridu nisimgħu sew x'inhu x'qegħdin jgħidu n-nies. Folti din e, ir-raġuni partikolari għaliex għandna bżonn nerġgħu nagħmlu konnessjoni maċ ċittadini llum. Grazzi l-kellimni miss għal-minuta. Signora President, fl-istituzzjonijiet Ewropej, eh, tajna l-impressjoni li nista' jkun Ewropa mingħajr il-popli. Ewropa għad ċittadini mingħajrhom. Imma issa din il-loġika rajna illi ma tagħmilx sens għalhekk iva, iva din il-konferenza tista eh, terġa' tagħti ħajja ġdida lill-Unjoni Ewropea imma bl-involviment dirett taċ ċittadini id-dibattitu jrid joħroġ mill-istituzzjonijiet biex jilħaq il-membri kollha tas soċjetà tagħna kif nistgħu nsaħħu d-demokrazija Ewropea, kif jista' jkun armata komuni, fiskalità komuni, dawn il-mistoqsijiet u oħrajn irridu jiġu diskussi u irridu ninvolvu ċittadini. Mhix kwestjoni sempliċement ta' konsulenza imma imma li naħdmu flimkien, nibnu flimkien din il-konferenza titkun bidu ġdid mux mill-konklużjonijiet tagħha manka fil-metodu tagħha, il-metodu li nużaw. Irrid ikun hemm ċittadinanza Ewropea attiva mhux iktar passiva dibattitu pubbliku transnazzjonali jew niddemokratizzaw jew nkella mmuru mela immutu għalhekk mela aħjar niddemokratizzaw. Buda, one minute. Don River Buda għal minuta. Minajr ebda dubju di dawnu maffariet li ħazbuna ħafna u jiena nilqa soluzzjoni li qegħdin niddiskutu illum biex nwittu tri għal konferenza fuq il-ġejjini tal-Ewropa, ċittadini Ewropej għandhom ikollhom opportunità biex jiddibattitu anki jesprimu l-viżjoni tagħhom dwar il-ġejjini tal-Ewropa. Is-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati kollha fuq livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom ikollhom l-opportunità li jagħmlu kontribut tagħhom fil-kostruzzjoni tal-futur tal-Ewropa dejjem fir-rispett tal-valuri tagħna Aħna rridu Unjoni Ewropea li tixbaħna jiġifieri f'dak li għandu xaqsam l-ambjent, il-klima, settur ekonomiku, soċjali, drittijiet u libertajiet fondamentali u għal dan kollu għandna bżonn ta' garanziji. iż u huma dawk li l-ewwel se jintlaqtu mid-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-aħħar u għalhekk aħna rridu nagħtuhom leħen opportunità biex jagħtu l-opinjoni tagħhom u jgħidulna x-soluzzjonijiet jaraw għal-futur tagħhom u għall-Ewropa l-Onorevoli Kompula Natri. Aziz President, il-Parlament nittama li fil-maġġoranza tiegħu hawnhekk huwa qed jipprepara fuq il-futur tal ewropa b'mod miftuħ mhux minn wara l-bibi magħluqin. Parteċipazzjonijiet, parteċipazzjoni ta' ċittadini jridu jinstemmaw iċ-ċittadini hawnhekk l-ewwel u żgħażagħ ħajkunu l-iktar effettwati fuq il-futur tal-Ewropa Fl-aħħar elezzjoni tas-sajf kien hemm partiċipazzjoni tajba li żdied bi 12% speċjalment taż-żgħażagħ fil-pajjiżi nordiċi aħna natu valur kbir il-sigurtà, eċċetera. Aħna għandna impenji fuq l-azzjonijiet klimatiċi u nagħtu valur ġustizzja soċjali u frodi ta' taxxa noboduhom anka rridu nqajmu eh, kwistjonijiet prattiċi li huma nfixkla mill-prattiċi ta' kuljum. U dil-konferenza bżonn tħares li l-aspett demokratiku tal unjoni Ewropea u s-sistema ta' spritzin kandidin tiġi ċara ta' qabel elezzjoni li miss l-onrifoli Didjar għal-minuta. Signora President, il-konferenza fuq il-futur tal-Europa se tkun ħolma oħra ta' eh, Macron biex u bittitri għall-elezzjoni presidenzjali tagħhom jew xi ħaġa li se taqdi iċ-ċittadini bis-serjetà. Se naraw issa se joħroġ. Aħna ġejna eletti fis-26 ta' Mejju għandna mandat għal ħames snin u x-xogħol verament ta' bini qed jibda din is-sena jiġifieri tmien xhur wara l-elezzjoni. Xogħol li kellu jisir mingħajr maqħela ta' ħin imma ħlejna il-ħin biex nibnu l-futur tal-Ewropa jena nipproponi b'mod konkret li mill-mandat li jmiss il-Kummissjoni l-Kunsil tal-Unjoni jinħolqu ferba ġimat wara l-elezzjoni tad deputati un mbagħad hekk mill-ewwel ta' Lulju u mhux l-ewwel ta' Jannar tas-sena ta' wara l-istituzzjonijiet kollha ikunu operattivi bisħiħ u jkunu bekk jistgħu jibdew jaħdmu biex jaqdu l-popli. Sinjuri, aħna ma, ma ġejniex eletti biex noqogħdu bidejna fuq zaqna, imma biex nibnu immaġni tal li ċ-ċittadini stess tagħna jistennew minn din l-Ewropa. Grazzi, issa ħanaddu għal KHDI, imma nixtieq ngħid li ħankunu stretti ħafna fuq il-ħin u nitolbu l-Komissjoni u l-Konsil biex jifmu li għandna eh, li rridu nieqfu nofsinhar neqsin ħames minuti. Issa sur kanjef għal minuta eżatt. Signora President, l-lum id-deċidejt li nitkellem bil-Franċis għarriex irrid nesprimi rabja tiegħi kontra l-idea ta' Ewropa eh, veloċitajiet differenti li skont kif irrit il-President Macron. Il-pajjiżi Ewropej jistgħu iva jiżviluppaw bażs differenti u dana jistgħu wkoll forsi eh, ikun komdu għall-amministrazzjoni u l-burokratiċi ma dana kollu id-dibattitu tagħna mhux fuq il-benesseri tal-gvernijiet imma jrid ikun iffokat fuq iċ-ċittadini Ewropej jikkonċerna l-popli tal-Ewropa u anki l-popli ta' pajjiżi għas-seġjoni bħal Maċedonja tat Tramuntana u l-Albanija il-popli ma, għandhomx veloċitajiet differenti fl-isforz biex ikollhom libertà, prosperità u stat ta' dritt li nippromuovu Ewropa ta' saffi differenti u għazbal u dana se jwassal għal riżultati mhux mixtieqa. Grazzi, Sur Lopez Aguilar. Presidenta. Sinjura President, meta fl-2009 fl-aħħar daħal fis seħħ it-Trattat ta' Lisbona, dak li kien President tal-Kunsill is-Sur Van Rompuy kien ħabbar illi eh, dak it-trattat ser jibqa' japplika għal bqija ta' ħajjitna. Imma ftit ta' snin wara, issa li qed eh, eh, ingħatat bidwa l-Kummissjoni il-Kummissjoni ta' von der Leyen ħajkonna dil-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa li forsi minna ħajħorġi ħatoħroġ riforma ta' trattati. Għaliex, għaliex għanna ħafna zasperazzjoni madwarna, għanna kriżijiet. Għanna kas ta' stat membru li ħajitlaq mill-Unjoni u fuq kollox f'dan il-Parlament ser ikkonna zieda ta' numru ta' siġġijiet ta' persuni li jirrappreżentaw supremazija u populizmu fost affarijiet oħra, dan il-Parlament mandux nuqqas ta' rappreżentazzjoni demokratika u l-unika istituzzjoni verament demokratika. Huwa Parlament leġislattiv ukoll, però jrid jieħu l-opportunità ta' din il-konferenza hemmhekk kien għata l-mikrofonu ta' kellim Our next speaker. Kellim li jmiss, is-Sur Flejko għal-minuta. Is-Sur Flejko, kjoġbok. Il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa hija opportunità mill-ikbar biex nisimgħu l-Ewropa u ċ-ċittadini x'għandhom xiridu. Dak li importanti huwa li naraw xiri jixtiequ x'għandhom bżonn u b'dan il-mod ikollna idea x'għandna nagħmlu kif nirreformaw l-Ewropa il-kwistjoniet kruċjali huwa kif natu daqs li l-suċċess tal-konferenza b'żewġ manjieri l-ewwel l-implementazzjoni tal-konferenza stess u t-tieni iċ-ċittadinanza li jipparteċipat li tipparteċipa u li ċ-ċittadini jiġu motivati biex jieħdu sehem anka l-ispejjeż biex inkopruhom tal-vjaġġ tal-vjaġġi u l-interess il-partit interessanti kollha li jkunu inklużi u mhux nitolbu biss iċ-ċittadini darba f'kull ħames snin x'inhi l-Ewropa jixtu jaraw, imma li fis-sentej li ġejjin nagħtihom l-opportunitajiet kollha biex jitkellmu u biex jaġixxu fuq dak. Grazzi, kellimni missa minuta taħt keċ DI. Grazzi. Sinjura President, sam il-bidu nixtieq ngħid li sam il-bidu netta da' dibattitu mid-dissa ta' filgħodu jinkontaw nisma' lill vuċijiet kollha u nirrispettom kollha xi wħud forsi kienu ftit strambi għalija u hawnhekk ħan nitkellem fuq il-parti tax-xelluk ta' dan l-emiċiklu. Kontu qed titkellmu fuq kemm huma importanti il-vuċijiet ta' ċittadini ma' x'nhuma l-fatti. Dawk li għandhom l-iktar voti huma il-Prim Ministru il-Prim Ministru li kellna ma kġiċ eletta kienet deċiżjoni tagħkom Is-Sur Kredenski mill-ICR ma ġiex elett mill-President tal-Parlament tagħna minħabba l-vot tagħkom. Allura din hija strambarija, affarijiet li ma jaqblux aħna niddependu fuq id-deċiżjoni tagħna tal-isprixin kandidati jew forsi sur Verhofstadt x'pożizzjoni ħajkollu. Nixtieq nfakkar x'kien qal wieħed mill-patri fundaturi tagħna. Grazzi. Minuta u għadz il-ħin biex titkellmu. Mela, il-kellim li jmissa minuta. Grazzi, Signora President. Naħseb illi għaw nies hawnhekk preżenti illi man fuq naħatax naħa tal-lemin li ma tantx għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Ej ma ninsewx illi għandna ċittadini u tnej li ma votawx u da forsi kien kien qed jitjibu l-affarijiet imma eh, hemm problemi fuq il-demokrazija. Forsi l-Franċiżi votaw kontra l-Kostituzzjoni, l-Olandiżi wkoll, l-Irlandiżi votaw kontra t Trattat ta' Lisbona u sejri noqogħdu sejrin hekk. U l-Gregi votaw favur l awsterità fir-referendum u mbagħad in-nies Britanniċi fitxew alternattiva minn din l-Unjoni Ewropea. Mintom se solvu kriżi permezz ta' konferenza li għandha biss l-elit, l-establishment li bħala importanza. Grazzi issa għal viċi President eh, eh, tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Sita. Aziz President, onorevoli membri, l-ewwel ħaġa nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu daqshekk kattiv u ta' frott għatt attenta nisma l-punti tal-lum ħadd nota tal-opinjonijiet tagħkom u għal-wol tiegħi li nismakom. Il-bidu il-ġurnata tal-bidu tal-konferenza tiġi konfermata imma diġà beda u tnieda l proċess tas smigħ qed ningaġġaw u nidħlu f'kuntatt ma' partiċipanti kemm jista' jkun għandna uffiċċji fuq l-istati membri u biex inġibu l-Unjoni Ewropea iktar qrib iċ-ċittadini għandna bżonnhom iżjed minn qabel biex immexxu l-isforzi tagħna. Ejja niftakru kif da jidħol f'setturi oħra tax-xogħol tiegħi bħala Viċi President għad-demokrazija u demografija. Aħna rridu nisimgħu minn kulħadd ta' kull età, ovvjament miż-żgħażagħ u nirringrazzja il-membri żgħażagħ tal-Parlament Ewropew u d-dibattitu tal-lum. Jiena wkoll irid nirringrazzja lil Pascal u oħrajn u Luis De Vera tal-li semmew l-NGOs li ovvjament l-NGOs ma nsejnix ma dik kienet l-idea sa mill-bidu li involvuhom Irridu nikkonsidraw ukoll il-ġenerazzjoni inqas żagħżugħa dawk li għandhom iktar età rridu nkoraġġuhom eh, ovvjament mhux l-NGOs biss jew nies anzjani ma' minoranzi, intraprendituri, studenti, ovvjament awtoritajiet lokali u reġjonali, sintki u dawk kollha li għandhom xi ħaġa xi jgħidu fuq l-istruttura fil-kontenut tal-konferenza aħna ħajkonna daw l-idejat u dal-punti li ħajidħlu fil-kontenut tal-konferenza id-demokrazija tagħna għandha bżonn soluzzjonijiet innovattivi, kreattivi, ir-riżultat ta' dal-proċess ikun xikun irid ikun implementat u tangibli u bbażat fuq il-feedback li aħna nirċievu miċ-ċittadinanza kif diġà di din m'għadix business as usual imma rridu nkunu koraġġużi u niffaċċjaw dan il-proċess u affarijiet ġodda li joħorġu miegħu għanna għet għanna għet biex konna, parteċipazzjoni konna partiċipazzjoni sħiħa minn ħatta ċittadinanza kemm fuq l-internet kif ukoll e, e-, e- b'mod veru. Huwa vitali dal-proċess jibqa' miftuħ u trasparenti jiena ma rridx eh, ngħid minn qabel iċ-ċittadin x'għandhom jemnu jgħidu imma għal kontrarju jiena rrid inkun sorpriża minnhom. Żgur li aħna flimkien nistgħu wkoll nagħtu sorpriża liċ ċittadini imma aħna bħala Parlament aħna Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet l-oħra bħal Kunsill Ewropew u Kummissjoni jistgħu nagħmlu da biss billi naħdmu flimkien bħala imsieħba veri u ningrazzjakom għall parteċipazzjoni l-attenzjoni ta'kom f'da dibattitu. Grazzi ħafna, Komissarju, wissa l-Konsill, il-Ministru Branċak. Onervoli membri, sinjuri, prezenti biex nala nixtieq nirringrazzjakom għad dibattitu taħtieġa li kellna llum jiena attenta nisma ħafna fuq da suġġett importanti u ħadd nota tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-Konferenza fuq il-Futur tal-Ewropa. Dan huwa proċess li jeħtieġ viżjoni fuq meta ta' żmien twil fuq il-politika li ħajkomplu jkunu fuq id-dimnet għaċ-ċittadini. Fis-snin li ġejjin, speċjalment ta' iż-żgħażagħ. Nixtieq ngħid nassigurakom anzi li bħala parti mill-Presidenza tagħna nkomplu naħdmu fuq il-pożizzjoni tal-Kunsill fil-konferenza kif għandna nkunu parteċipanti bil-istituzzjonijiet l-oħra kooperazzjoni kif qalu oħrajn, il-kooperazzjoni għandha tkun importanti biex insaħħu din l-ideja u jiena inserraħ fuq il-kooperazzjoni tagħkom biex insibu l formula korretta u tajba biex din l-inizjattiva ssir fuq bażi maqsuma bejnietna għal-ġid ta' ċittadini. Grazzi ħafna u grazzi Sinjura tal-kjarezza tiegħek aħna rċivejna tliet mozzjoni ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu da' dibattitu li issa u madwar nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni iktar tard illum. Grazzi ta' dibattitu daqshekk interessanti. Issa għandna pawsa qasira ħafna qabel ma jkollna s seduta formali. Grazzi. il Presidente e Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie. Il-President u il-Majesta tiegħu ir-Re Abdullah it-Tieni, ir-Re tal-Ġordan. Abbiamo Allora, buongiorno, eh, cari Tajba, kollegi, aħna għanna fostna fl-awla il-majsta tiegħu ir-re Abdallah Hittini tal-Ġordan. Huwa ta' piċir kbira nil-awħ li qed jirritorna l-Parlament Ewropew kien diġà hawnhekk bħala mistieden tal-Parlament xi snin ilu. U tiħ il-kelma għan diskors minn tiegħu. Grazzi ħafna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, Honorable Member. Sir President, membri onorevoli, eccellenzi, ħbib, grazzi lil kulħadd. Huwa onur għalija illi nitkellem hawnhekk quddiem il-Parlament Ewropew. Meta inħares madwar din il-Kamra storika, nara illi fija hawn mijiet ta' persuni. Imma ikolli ngħid li mana illum hemm bosta miljuni aktar mill-li għaw prezenti għawnek minn pajjiżi differenti, storja differenti u perspektivi.